Jmiss, il-rapport s-sur Cashman. Il-progress li sar biex jintlaħqu l-għanijiet ta' żvilupp tal-millenju. Revizjoni ta' nofsi terminu bitħejja laqa ta' livell li tal-29 settembru 2010. Sur Cashman 4 minuti. Grazie ħafna, Sinjura President. Jina nibda nishtiq najt li dawn ma nix nsejħu l-għanijiet ta' żvilupp tal-millenju. Imma sfidi ta' żvilupp l millenju ħafna drabi rabdu ngħidu awtomatikament MDGs imma nerġgħu nduru dawn xinu eżattament fis-sena 2000 meta aħna konna għaddejjin minn żminijiet tajba ekonomiċi għamilna wedit u impenji b'xorti ħażina kollegi membri ta' din il-Kamra dawn l-impenji sissa għadna malħaqnihomx. Qegħdin ħames snin lura mid-data li stabilixxi, eh, din ħames snin inbeda mill-2015, is-sena li stabilixxejna. Mena, ħanerġa' nsemmihom dawn l-isfidi tal-faqar u ġuħ estrem. Aċċess għall-edukazzjoni u universali gwaljanza bejn il-ġiru n-nisa, mortalità ta' tfal, is-saħħa materna, l-AIDS, il-malarja, tuberkulożi, sostenibilità ambjentali u sħubija dinjija għall-iżvilupp. Tmin sfidi ta' żvilupp għal millenju illi xorta għadhom sfidi għalina. U s matul din il-ġimgħa l-Unjoni Ewropea ħatina għad biex nittamaw tfassal pożizzjoni maquda qabel il-plenarja ta' Settembru fil-ġnus maquda f'New York. Imma irrid ngħid illi sra qed raw ma ta' tħassib hemm nuqqas pen għal 0.7% tal-GNI li aħna edna konna ħan dedikaw biex nindrisaw dawn l-sfidi f'xi pajjiżi li huwa fost lanqas żviluppati qed nitbedu ħafna ħafna aktar mill-miri li suppost ilħaqna f'nofs triq. Kien hemm xi progress u iva l-investimenti li aħna għamilna ħanuża dan il-klim qed nqis klimi l-investiment li għamilna sissa tan ir-riżultati. Is-saħħa materna per eżempju titibit li kien dan il-qasam qegħdin hemmhekk ir-rati ta' mortalità ta' tfal qegħdin baxxi u baxxi. E, u n-numru ta' tfal qegħdin imutu naqra naqra qed jinqos imma mhux biss għandna bżonn flus biex nindrizzaw dawn l-isfidi u għom, il-problema hi li għandna bżonn aktar flus issa biex nindrizzaw il-problemi mal-buta mal-bidla fil-klima illi qed ukoll jagħmlu għaktar għet jamlu l-pożizzjoni tagħna fil-pajjiżi żviluppati u dak lanqas żviluppati aktar komplikata. Għalhekk fir-rapport jiena ħares mhux biss l dak li għamilna sissa imma kemm għandna aktar x'naqtfu. Dan ifisser li jridu nħarsu lejn il-problema ġenerali li għandna fl-istituzzjonijiet Ewropej li konna linji ta' politika fuq naħa u fuq kif nistgħu nġibu polit eh, bidla Pozitiva, Mbagħad hemm linji ta' politika li jminnaw dan kollu, pereżempju l-kummerċ, il-CAP, CFP. Minar korrenza fil-politika tara l-investimenti tagħna f'dawn il-pajjiżi qatt mu jagħti riżultati. U dan huwa investiment huwa fl-interess ekonomiku tagħna tul illi aħna neqirdu dawn l-MDGs illi niksbuhom u neħilsu minn dawn il-problemi illi huma Tas-sara għal ħajja umana madwar id-dinja. Nix l-Unjoni Ewropea jkollha pożizzjoni ewlenija fl-Unjoni Ewropea, mhux li jkun hemm ġabra minim ta' affarijiet minimi. Imma jkun hemm dak l ta' 0.7% tal-GNI rrid ikun hemm impenn barra minn dan għal finanzjament addizzjonali u ma rridux li jkun hemm definizzjoni mill-ġdid tal-Overseas Development Assistance. Ma rridux noqogħdu inħawdu l-affarijiet u mbabżu l-affarijiet imma l-affarijiet jibqgħu l-istess Nixtieq nirringrazzja l NGOs madwar l-Ewropa li taw l-appoġġ għar-rapport tiegħi. Nixtieq illi għada fil-votazzjoni li ser ikollna inwarbu differenzi politiċi tagħna. Mhux rapport perfett, xemmi li minn din il-kamra huwa perfett sa barra. Imma rrit najtek, għajja ma nqodux nużaw issa differenzi politiċi biex inneħu minn qoddimna din l-opportunità biex naslu għal pożizzjoni maquda fil-ġnus maquda u nigzbu l-MDGs sal-2015. Grazzi. Vielen Dank, Herr Cashman. Das Wort. Grazie ħafna, Sir Cashman, issa naddu għas-Sur Kommissarju Pibax. Grazie ħafna, President, membri onorevoli ta' din il-Kamra. L-importanza tal-MDGs u s-seta tagħhom ġem il-fatt li dan huwa għampen komuni biex ikollha dawn il-mirja l-iżvilupp u ma' komuni biex nikkoordinaw u immexxu l-attivitajiet għall-iżvilupp fuq livell internazzjonali dawn taw spinta l-iżvilupp internazzjonali u taw opportunitajiet l miljuni ta' nies madwar id-dinja. Minkejja l kizbiet impressjonanti Mod ġenerali, il-progress eh, ma kienx indaqs bejn il-miri differenti, bejn il-reġjuni differenti u fidan il pajiz li qegħdin u ukoll. L-2010 fil-fatt hija eh, sena li rridu naraw fejn wasalna u importanti li naraw femorna sew u femorna żmerċ. X'kienu l-elementi li rnexxejna fuqhom u fejn ma rnexxilniex naslu fejn kellna naslu minn firmajna dekrazzjoni tal-millenju. Importanti li naħsbu fuq kif huwa l-aħjar mod ta' kif wieħed jgħaddi għal pass li misu kif nistgħu nirrankaw il-progress fuq sma fejn waqajna lura. Huwa kritiku li l-progress lejn il-fat li nilħu lejn dawn l-indiġis iku wieħed sot u sostnut. Istituzzjonijiet per eżempju li jkunu mexxija il pajjiż irid ikun hemm eh, politika soda u li nagħtu lajnuna dawn huma importanti. L-istess bħalma li naraw li ma jkunx hemm skossi u li nipromovu kabir ekonomiku li jkun ibbażat fuq eh, setturi differenti. Ir-rapport eċċellenti ta' Sur Cashman jindrizza daw l-affarijiet u jagħti gwida għawija għall-Unjoni Ewropea fitħejja għal laqgħa ta' livell li ta' ġnus mawda f'Settembru u anke għal wara. Jina bi pjaċir qed nara illi hemm konverġenza qawwija bejn ir-rapport tas Sur Cashman u l-komunikazzjoni tal-Kommissjoni fejn għandna pjantazzjoni fit-12 il-punt biex natu lajnuna li nistaw natu biex nilħu l-MDGs. Għanna bżon li kunem impen għajnuna li t-nata sal-2015 mux aktar tard minn din id-data u li kun jammonta għal 0.7% tal-GNI. L-effettività tal-għajnu rridu naddu minn kunċett għal realtà. Ridu illi dawn l-affarijiet imexxuna fit-teħt deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea donatu attenzjoni partikolari għal pajjiżi li zvijaw l-aktar mod partikolari dawk li qegħdin f'għada ta' konflett u f'qagħda dajf donatu attenzjoni partikolari lill-MDGs illi waqgħu lura ħafna u fl-istess waqt imejdu nżommu approċċ integratu u għall l-MDGs. Jina naqbel il-gvernanza hija ħaġa ewlenija biex aħna niksbu daw l-affarijiet b'suċċess u biex ikun hemm sostenibilità tal-MDGs. Il-kapaċità li wieħed meċi mod effettiv hija kondizzjoni bażika biex ikun hemm strateġija pubblika. Irridu li l-impenji kollha jagħtu riżultati u kun hemm prevedibilità u effettività f'livell ola biex nejnu żvilupp imexxi mill-pajjiżi li eh, imexxi l-iżvilupp ekonomiku u iżid l-investiment fl-edukazzjoni saħal l-infrastruttura u li tejjeb l-aċċess għall enerġija nadifa u li promovi żvilupp b'emissjoni baxxi tal-karbonju. L-għajnuna tagħna trid tkun katalizzatur biex ikun hemm eh, finanzjament għall-MTGs Kemm tgħid fil-qosor fuq diskussjoni li kellha fil konsil tal-Affarijiet Barranin illum. Jiena kuntent mod ġenerali bil-konklużjonijiet li aħna lħaqna. Mek hemm impenċar biex <clears throat> nilħu l-impenn li kellna ta' 0.7% tal-ġenes l-2015. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u li nagħtu seta' lin-nisa fl-azzjoni tal-Unjoni Ewropea għadottenjom bħala prioritajiet għal bejn l-2010 u l-2015. U anke daw l-aspetti li huma msemmija fil-rapport tal-Parlament tqisu sew. Il-Kunsill għamel pass l qoddim fl-attività tal-għajnuna għax jistiden proposti konkreti fil-fatt fuq dal-affett minnaħat tal tal-Kummissjoni nemmen li fil-waqt li m'għandniex eh, noqogħdu nħarsu bla ma nagħmlu xejn. Irridu naslu għal pakkett illi wasanna biex inkaxkru bl-eżempju fi New York. Dan joffri pedament għal progress u għal darbohra nixtieqna l-prosit l-Parlament għal dan il rapport fuq l-MDGs. Vielen Dank, Herr Kommissar. Grazie ħafna, Sur Kommissarju. Issa naddu għal kelima fisam il-partiti. Naddu l ewel Sur Svensson għal 3 minuti. Mela first takka uh, Herr Cashman Grazie ħafna. l ewel nil grazie l sur Cashman għal kooperazzjoni tajba li meċa bija f'din l-affar importanti ħafna rrit ngħid illi huwa interessanti ħafna għalija wkoll illi nara li flimkien nippruvaw eh, nsibu soluzzjoni anke jekk ovvjament huwa ċar illi forsi ma naraw xajn majn fuq kollox. Hemm bżonn aktar riżorsi qed jgħid is-Sur Cashman. Jiena rrid ngħid li mhux dejjem irdu noqogħdu nitkellmu fuq aktar u aktar Eh, tħul fiskali jew taxxi. Le, hemm bżonn li l-intraprendituri joħolqu l-impjiegi. Qed titkellem fuq moratorju jadher tajba u jiena naħseb illi dak li hemm fil-paragrafu 27 fejn ngħidu li wieħed irid indirizza din id-diskriminazzjoni li teżisti bejn il-gruppi differenti fil-pajizi l-faqar u bejn il-gruppi tal-pajizi faqar foqra naħseb li kwistjoni importanti rridu nitkellmu aktar fit-tul fuqa fuq eh, din id-diskussjoni fuq l-MDGs. Qed nitkellmu fuq il-ċifra ta' 0.7%. Sewa jiena kont qed nippreferi li nitkellmu fuq wieħed fil-mija tal-GNH il-pajjiżi onja huma responsabbli minnhom niddependu biex tingħata eh, għajnuna dawn il-pajjiżi. Imma naħseb sur President ma naħsebx li waqli li wieħed jieħu deċiżjoni fuq 0.7% eh, għal-2015. Jiena naħseb li ġiel il dak li jkun jisek eh, għetta zaqf fl-ilma jekk inti toqgħod ġiel il-pajjiżi biex jagħmlu din il-ħaġa. Iva, ovvjament irridu narfu li dawn huma kwistjonijiet morali u etiċi. Hemm nies qed imutu bil-ġoħ u minħabba nuqqas ta' ilma. U naħseb għal parti kbira tal-membri ta' dan il-Parlament Ewropew dinja l-aktar ħaġa li ma jistgħux jiġerħu. Grazzi ħafna Sinjura Kretu għas soċjalisti u demokratiċi minuta u nofs. Grazzi ħafna kif intqal il-kriżi ekonomika u finanzjarja li aħna għaddejjin minna tinfluenza ħafna l-impenji li jieħdu l-istati membri fuq il-miri tal-millenju. Għalhekk hemm bżonn li napprezzaw ir-realiżmu l-attitudni razzjonali tal-rapporter Sur Cashman. Aħna kontenti li għaxar snin eh, wara s-sena 2000 ġi reġistra ċertu progress fil-ġrida kontra il-ġuħ u l-faqar, imma kienx progress bizzejet. Fl-istess waqt, il-rapporter fil-waqt li jara fejn ma mxejnix qed joffri alternativi biex ma berbqux il-flus, ma naħlux il-flus. Attitudni komplessa pero bilanċata biex Eh, u koll nishtuħanjena fuq il-mekanizmi ta' suq. Jina kontenta u koll fil-rapport rajt il-talba illi tal-anqas nofs lajnuna tinbat li l-pajizi fost lanqas sviluppati u li nqisu eh, situazzjoni l-aktar diffiċli eh, f'daw l-pajizi b'mod partikolari dik tan-nisa, ta' tfalu tal-persuni b'disabilità u li kunem evalwazzjoni aħjar tal-gruppi vulnerabli u tal-istrateġija li żvilupp ħafna reġjuni l għada ta' dawn il-gruppi hija waħda kritika. Eh, din is-sena f'Settembru kif intqal fil-ġnus mawda jkun nispera li konna perspettiva aktar dettaljata fuq l-għajnuna li ħatenata u rapport ta' Sur Cashman u strutturat tajjeb u qed jenna biex naslu l-pożizzjoni fuq l-żvilupp sostenibbli. Grazzi ħafna, Sur Donskis. Għall-għalde. Iżax minuti u nofs. Grazzafna, Signora President, Aziz kollegi, Aziz kollega Sur Cashman. Kommenti tiegħu u suwan bħala aktar mill-revizjoni ta' dak li hemm l-MDGs qed jippermettulna illi fil-bidu ta' l 21 seklu tejbu l-kondizjoni umana l importanti li noħġu perspettivi ġodda u friski flok ma nofru dik tal-20 seklu. Il-fatti ta' żminijietna huma li ebda żvilupp mu possibbli mingħajr is sigurta u anke bil-maqlub. Għalhekk aħna provajna noffru approċċ aktar bilanċat għall mdgs fil-waqt li nagħtu aktar attenzjoni għal reġjuni bħal pereżempju l azja ċentrali fejn il-faqar hija marbuta mal-sikurezza instabilità xogħol ta' tfal sforza tfal imġela li jadmu l-jassar Turkmenistan u l-Uzbekistan għadha eh, mhix stabli fil-Kirgistan dal-aħħar kien hemm violenza etnika. Violenza u l-instabilità tista' twassal katastrofi umana fir-reġjun. Jekk aħna rridu l-prova li ebda żvilupp sostenibbli ma jista' jeżisti mingħajr is-sigurtà, hemmhekk aħna qiegħed qudiemkom dan. Mara mela minn dan ma nistgħux ninsew il-forum estremi ta' foqor ta' faqar f'pajjiżi Ewropej bħal Albania u l-Moldova. Persefjer nieħdu xi problemi serji marbuta mal-kura tas-saħħa fl-Ukrajna u fil-Moldova. 300 ruħ minn kull 10,000 ibatu mit-tibi. Da ma jaqgħux taħt il-kategorija ta' pajjiżi fost lanqas żviluppati ma jaqgħu taħt il-kategorija ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw jekk l-MDGs ma jħadnux, ma jiġbrux il-pajjiżi instabbli u li huma lanqas sikuri qatt ma nistgħu niksbu ordni morali u soċjali fihom. Allura wasal iż-żmien illi l-orizzonti tagħna nifirxuhom. Anke jekk l-Afrika ta' taħt is-Sahara hija reġjun kruċjali għalina, l-MDGs ma nistgħux nifukawhom biss għal dan il-kuntest li aħna mitla tiegħu u tas-soltu għandna sfidi ġodda qudiemna u rridu nirreaġixxu għalihom. L-aħħar mhux lanqas l-MDGs ma nistgħux nifirduhom mill-ħtieġa illi natu is-seta lil pajjiżi fost lanqas żviluppati dawk li huma ftit li xejn żviluppati u dak li huma fost lanqas fost l-aktar foqra sabiex huma jkunu jistgħu jiżguraw il-ġejjieni għalihom. Mela issa għal ħodor is-sur eh, Sargentina għal żewġ minuti. Signora Sargentini, grazzi ħafna. Eh, grazzi l-sur Pilbalks, il kommissarju għal-Għanuna l-Izvilup, xtaqt li kiku kienem il-sur da kuftemek li għal kommissarju għal-Kommerċ floko kawnek għax hawnhekk f'din il-kamra issa qegħdin nippruvaw nagħmlu xi ħaġa għal ħames snin li ġejjin biex nistabilixxu t-triq u l-MDGs mhumiex qegħdin fit triq it-tajba biex jirnexxu l-koll aħna dħana l-impen u dejjem tagħmilna l-wedit u niftakar x'kien is-slogan dak iż-żmien inneħu l-faqar jew ejja namlu l-faqar storja tal-passat. Niftakar xkont naħdem NGOs, ma' NGO dak iż-żmien. Ma' sinjuri, Dawn mhumiex affarijiet li nistgħu issa nħalluhom mal kodba tal-istorja għal issa tkellimna dwar iż-0.7% tal-GNI. Nistgħu nitkellmu dwar dan, nistgħu nitkellmu dwar nżidu din iċ-ċifra, nistgħu nitkellmu dwar modi ġodda ta' finanzjament. Imma l-affarijiet qed jikkomplikaw aktar u aktar ruħom minħabba l-kriżi ekonomika. Rridu nitkellmu fuq u mod differenti ta' kif ngħixu flimkien, kummerċ ġust jekk aħna ħanqodu nħabtu fuq sidirna noqodu najdu isma aħna attenti ħafna, aħna qegħdin ħarsu l mdgs eh, madwar id-dinja, jekk aħna jridu nħadnu dawn it-teori, jridu nżommu d-dimajnina kolli, aħna l-akbar konsumaturi fid-dinja. Li kiku aħna nkunu ġusti fil-kummerċ li namlu, ħafna minn dar problemi laqas ikunu hemmhekk, għax l-aħħar mill aktar sempliċi li tagħti lajnuna milli li toqottajt. Mannix noqdu nikkompetu kontra l-sit sezzar fl-Afrika, kalla da ma jistawx ikomplu għaddejjin. E, e, fallu, rridu nizguraw li kunem għanqas evażjoni ta' taxxa li kiku aħna nirnexxilna nitrattaw l affarijiet aħjar ikun hemm aktar flus disponibbli fil-pajjiżi stess. Ġifiri dawn affarijiet li huma interessanti li nħarsu lejhom. Tistgħu tħarsu lejn il-lista tal-votazzjoni, tistgħu taraw l-affarijiet pożittivi u dawk negattivi, x'inhu l-messaġġi ewleni li qed nibatu. F'ħames snin irridu niksbu kemm jista' jkun minn dawn l-MGGs kemm nistgħu. Grazzi. Kważi trotzdem li Grazzi ħafna jiena nixtieq ngħid lil dawk li qed iżuruna illi aħna soltu ma nċabċbux wara Eh, id-diskors, jiġifieri dan huwa l-proċedura normali ta' din il-Kamra ta' din l-istituzzjoni se ngħaddu għal kellimnin sa' żewġ minuti. Grazzi, Signora President, il-rapporter għamel xogħol eċċellenti u għamel appell biex il-Parlament tagħna jagħti appoċ sħiħ għal-rapport u għal-sforzi isforzi tagħna li ħanamlu fil-ġnus ma' grupp tiegħi bi pjaċiri jagħti appoġġ ta' 99.9% li faqal xi differenzi żgħar. Nitkellmu dejjem fuq l-MDG, l-MDGs, xinu ma dawn l-MDGs? Fil-fatt hemm tmien MDGs mirja li żvilupp tal-millenju. Naħseb suppost kien hemm aktar li kieku kellna aktar. Naħseb kieku kienu nexxina niksbu nigzbu ħut mill-miri li jiena nippruvaw niksbu u pass aktar marġen. Waħda mill-aktar affarijiet importanti fil-erda tal-faqar, Sinjura President, i illi kollok partijiet interessati li jkunu voluti li inti jkollok sida li jkollok sid li tkun sid ta' art jew ta' negozju, inti vjaġġajt, rajt ħafna eh, kerrejiet f'pajjiżi qed jiżviluppaw tara mieta eluf ta' negozji żgħar, wienet ta' tiswija, nies li ċexku f'kollox, maġnub ta' triq. Eh, aħna nivvjaġġaw u għaddejjin fil-karozzi tagħna tal-Kummissjoni, ma ebda minn waħda minn dawn il-karreji dawn il-negozji huma rreġistrati m'għandhomx valur kapitali. Li kieku xinna nirrekapitalizzaw dawn il-proprjetajiet u dawn il-negozji ineddu assi ta' kapital valur eh, ta' valur ta' 9 triljun eh, euro fiħdan il-mexxejja ta' dawn il pajjiżi qed jiżviluppaw dinja ċifra akbar minn dejn kollu li qed ninkwitaw fuq fl-Ewropa u aktar mill-borza ta' Londra, New York u Tokyo. Imma ma sibniex ma ta' kif nistgħu nikkapitalizzaw fuq dawn il-proprjetajiet u n-negozji dawn huma barra mis-sistemi legali li kieku nexxina nagħmlu dan kollu, kieku konna nkunu f'pożizzjoni biex nerdu l-faqar pass aktar maġġel. Eh, dak huwa dak li ġara fi bnadi oħra ta' dinja. Grazzi ħafna. Für konfederali Frazzjoni der Vereinigten Europäischen Linken Grazzi ħafna sanaddu għas-Sinjur. Għas-Sinjura Zimmer. Grazzi ħafna, nishtiq nirgrazzi ħafna l sar Cashman għal dan ir-rapport. U aħna nappoġġaw ħafna dan ir-rapport u jiena nittama illi aħna f'dan il-Parlament jirnexxilna fl-imkien nagħtu sinjal li aħna nagħtu importanza kbira lill-lanijiet ta' żvilupp tal-millenju u li aħna naħsbu wkoll li aħna konxi ħafna dwar l-implementazzjoni dwar ta' dawn l-anijiet ta' żvilupp. Importanti ħafna naraw maħna wkoll għall-iżvilupp u kif qal ukoll l kollega aħna għandna 20 biljun inqas euro fil-budget u aħna rridu qegħdin n-implementaw dawn l-anijiet tal-millenju għandhom ikunu implementati sas-sena 2015 ma nistawx aħna naċċettaw li nerġgħu intawlu daqsxejn iktar il-perjodu sa meta dawn l-anijiet iridu jkunu implementati bissieħ. Aħna irridu m'għandniex dritt illi fil-fatt intawlu l-perjodu, però l-fatt li għandna għanna biljun u nofs persuna li għedin jiexu fil-faqar, importanti ħafna li aħna niftakru f'daw il-fatti li nkunu nafu li anka fil-pajjiżi ta' taħt id-deżert is-Sahara il-faqar dejjem qed jizdiet u jiena nixtieq nitlob l kollegi anka mill-Partit Konservattiv il Juma ma jipprovawx dajfu iktar dan ir-rapport permezz tal-emendi tagħhom. Jiena nixtieq illi natu namlu pressjoni li hemm bżonn ħalli dawn l-għaniet ikun implementati ma nandir tiraw xejn minn dan il-rapport. Anzi, jiena kieku kont nejt affarijiet b'mod ħafna iktar konkret illi ma nistawx niffirmaw lebda tip ta' kontrat illi ma daw il-pajizi li mhuwiex għas-servizz tal-fatt li aħna rridu nil l tal izvilupp tal-millenju tagħna. Dan m'għandux biss ikun għallanijiet tal-politika u għaddera tagħna fajnejn il-pubbliku iżda sabiex aħna nkunu iktar konkreti fix-xogħol li nagħmlu. Grazzi ħafna Sinjura Zimmer, issa ngħaddu għas-Sur Batten għall-EFT. Għamilu ta' nofs. Signora President, naħseb li ħadd ma jista' jgħid li ma jaqbilx mal-lanijiet illi kienu formulati fis-sena 2000 u naħseb li ħadd ma kien sorpris illi aħna ma nistawx nilqu dawlanijiet tas sena 2015 kien hemm perjodu li vera ma kienx realistiku u għaparti minn hekk il ammont ta' flusi li kienu maħsuba li u ukoll kien ma kienx realistiku minn fejn ħanġibuhom dawn il-flus. Ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qegħdin kważi jfallu dawn it-tnaqqis tal-ispejjeż biss jistgħu jgħinuhom u f'dawn iċ-ċirkostanzi l-iktar mod ta' kif aħna l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu ngħinu l-pajjiżi foqra sabiex ikunu e, iktar sinjuri huwa li inkomplu nivestu iktar flus fl-ekonomija dinija, aħna ma nistawx nkomplu nintaxxaw lil kumpaniji li għadhom qed jagħmlu profitt u nkaċċu jisna nbeżżawhom huma jiddeċiedu li ppakjaw kollox jitilqu mill-pajjiżi tagħna. Aħna rridu ninvestu fiktar eh, ftehim ta' kummerċ mal-pajjiżi li huma l-iktar foqra li għandhom bżonn daw il-kuntatti u rridu nsaħħu anke l-kumpaniji madwar l-Ewropa rridu neħu il-munita nija l munita unika l-euro, rridu nippermettu li l-Italja, Greċja u Spanja nerġaw jiġu eh, fid-dinja tal-ekonomija reali mill-iktar fis possibbli, naturalment ir-Renju Unit għandu joħroġ mill-Unjoni Ewropea mill-iktar fis possibbli. Grazzi ħafna sa naddu għas-sur fisa sa' zewċ minuti. Grazzi ħafna Signor President, il-ġlida kontra il-faqar u l-anijiet l-oħrajn tal izvilup tal-minjanju huma affarijiet li aħna nappoġġawhom bissieħ naturalment u gruppi politiċi però introduċew ċertu suġġetti li forsi ħajkun diffiċli aħna nilħu qbil fuqhom, bħal pereżempju kwistjonijiet morali, bħal l-abort u anka it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Din hija proposta diffiċli ħafna sabiex aħna nkun nistgħu nimplementawha u anke nippruvaw niġbru l-fondi li tant għandna bżonn minn inizjattiva bħal di. Aħna aħniex qegħdin nagħmlu inizjattiva bħal di fuq livell internazzjonali, speċjalment fil-blogs finanzjarji, allura aħna mhix inkun għadin nagħmlu, kun għadin sempliċement nikkastikaw dawk il-pajjiżi li jiddeċiedu li introduċu miżura bħal din. Jiena naħseb illi minħabba dawn is-suġġetti speċifiċi sfortunatament jista' jkun dan ir-rapport mhux ħajkollu appoġġ mill-gruppi politiċi kollha. Grazzi ħafna issa s Sassoni għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna lill-Kummissarju, grazzi ħafna wkoll il rapporter sur Cashman ta' xur kollu li għamelu, grazzi ngrazzjah ukoll tal-li fakkarna kemm huwa importanti l-għolja. Kemm importanti l-għolja fi New York. Għanna opportunità importanti ħafna ħalli aħna nidru bħala wieħed mill-imsieħba dinjija fl-iżvilupp hija għandna problemi kbar ta' ġuħ ta' nis li timutu b'laċċu bil-ġuħ u dan huwa kollu wkoll imur ukoll flimkien mal-problemi li għandna bħal pereżempju tal-konsekwenzi tal- l-effetti tat tibdil tal-klima u uh, problemi oħrajn li aħna rridu nippruvaw insolvu dawn l-anijiet li aħna konna ftemna dwarhom fis-sena fis-sena 2000 kienu ambizzjużi ħafna u aħna rridu niżguraw li l-pajjiż demokratiċi jżommu ma li ipen li kienu ftemu dwarhom u li kienu ħadu. Jiena naħseb ukoll illi fil-mija biss tal-GDP jgħat ikun investit fil-lajnuna l-izvolup. Hemm bżonn illi aħna nżommu malan ta' 0.7% tal-GDP sa' sena 2015. U jina naħseb li l-pajizi kollha għandhom iħossu dan l-obbligu morali u politiku sabiex iżommu mal-wedit li kienu li kienu taw jina nixtieq li naqbel ħafna mas-sur Cashman illi issa rridu naħdmu iktar fuq dan. Grazzi ħafna issa Sinjura Keller. Grazzi ħafna naf li dawlanijiet mhumiex perfetti, però dak li jagħmilhom differenti u tajbin ħafna huwa li huma jitolbu li jkun hemm progress li aħna nistgħu nikkalkulaw u nistgħu nikkwantifikaw. Aħna rridu insaħħu l-isforzi tagħna. U l-istituzzjonijiet tagħna jistgħu jgħinuna sabiex aħna nilħu dawn l-għanijiet. Per eżempju, nistaw nużaw il-politika tas sajt sabiex aħna nappoġġaw l-sajjida iż-żar fil-pajjiżi li jiżviluppaw, mhux fil-sajjida l-kbar fil-pajjiżi żviluppati diġà. Aħna rridu nippruvaw ukoll naqsu anzi neliminaw kompletament is-sussidji tal-importazzjoni diretta jew ma tkunx diretta. Aħna naħsbu wkoll li fl-aħħar rridu narfu wkoll il-fatt li aħna ma nistawx ikollna iktar kura tas-saħħa għall-ommijiet jekk ma jkunx hemm iktar drittijiet għan-nisa. Din il-politika mhuwiex qasam żgħir insignifikanti, dawn l-aspetti jistgħu jinħassu fil-kumitati tagħna fl-qosma tal-politika kollha. Jekk aħna ma jkollniex iktar koerenza fil-politika tagħna fit-tfassil tal-politika u Dak li għandu x'jaqsam l-iżvolup kif hemm fl-artiklu 128 tal-Trattat tal-Lisbona aħna maħna naslu mkien u dan ukoll rridu nżommu f'maħna maħna li għaddi diskutu il-servizzi esterni tal-Unjoni Ewropea. Jena nxuq nkun nafu kol x'inhuma il-pjanijiet tal-Kummissjoni għal l-impenn li aħna ħadna l-anijiet tal-iżvilupp tal-millenju. Grazzi ħafna issa ngħaddu għas-Sur Horaw. Hija ta' diżappuntanti li naraw illi Zoċ terzi f'nofsitri qed naraw li qegħdin daqstant il-bot mill-miri tal-MDGs, anke jekk aħna qegħdin f'perjodu ta' kriżi. Lanqas ħaġa li hija l-inqas ħaġa li nistgħu nitolbu li l-pajjiżi żviluppati eh, eh, fosthom l-Unjoni Ewropea trid iżżomm l-impenni li għandha rigward tal-pajzi li qed jiżviluppaw billi tagħti l 07 tal-GNI bħala għajnuna. Fil-qafas tal-ftemiet ta' kooperazzjoni ekonomika hemm bżonn li nagħmlu fuq dawn l-affarijiet. Ħafna appropriazzjonijiet mogħtija lill-kummerċ u dan isib detriment għal programmi li qed jgħinuna biex nilħu l-NDGs. Fil-fema tiegħi hemm bżonn ribilanċar biex nejnu daw l-MDGs fil-qafas ta' dawn il-ftejmet. Sfortat nun ħab Breda für 2 Minuten. Grazie ħafna sanaddu assur assinjura f'sur Freda. Grazie ħafna. Nixtieq nisaq fuq il fat li l ewel net Huwa importanti li l-Unjoni Ewropea fil-laqa li ħajkun hemm f'New York tiġret favur azzjoni ambizjuża u li tadotta miżuri konkreti sabiex aħna lkoll inżommu kelmitna billi nuru solidarjetà mal dawk lanqas żventrati eh, madwar id-dinja. Konklużjonijiet li għandna llum, eh, anzi dan ir-rapport li għandna llum, huwa pass id direzzjoni tajba. Anke l-konklużjonijiet li ġew adottati skont dawn il konklużjonijiet l-Unjoni Ewropea għandha tiġġieled kontra l far u għandha tibqa' sieħeb kredibbli fil-patt tal-iżvilupp li ġi stabilit biex jintlaħqu l-MDGs. Dan eh, jeħtieġ li mhux biss jinstabu riżorsi ġodda lajnuna l-iżvilupp, imma wkoll li tinstab irrieda politika biex dawn il-miri nsarfuhom fil-fatt Minnaħa tagħna naħseb li wasal il-waqt li naħsbu fuq approċċ sistematiku bbażat fuq drittijiet tal-bniedem frazzjonijiet kollha meħuda sabiex aħna nilqu il-miri tal-millenju. Ħarsin tal-drittijiet tal-bniedem li aħna eh, nħedġu mekkanizmi ta' solidarjetà dawn huma kollha eh, mekkanizmi importanti biex intejbu l-ħajja ta' dawk li qed jgħixu fil-faqru biex nilqu l-MDGs fl-aħħar mill-aħħar. Nixtieq nisaq fuq ċertu aspetti problematiċi fir-rapport Cashman fil-IPP jara li dik it-taxxa li hija msemmija fil-sottoparagrafu 8 huwa hija eh, idea diffiċli naċċettaw aħna anke li eh, jitassar id-dejn għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fil-paragrafu 13. Hija ħaġa li wieħed diffiċli wieħed jappoġġa f'din id-diskussjoni x'aħirdu nħaġġu dawn il-pajjiżi biex eh, jgħinu kunu ma li meċu l-izvilup taħħom. sotto paragrafu 42 ġu xasam mal eh, ħelsin ta' kuxenza ta' dak li jkun. U naħseb illi ma nix nimponu fuq pajizi oħrajn li dijat tana fuq l-abort per eżempju. Issa, għal-minuta sur Noizer. Signora President, eżis kollegi, il-fat li aħna nixtiequ li nilħu l-anijiet tal-svilupp tal millenni jiddependi ħafna fuq kemm flus ħajinvestu l-pajjiżi tal-iżvilupp f'dawn il-ġlid kontra il-faqar fost it-tfal, pereżempju, ġlida kontra mart bħal malarja u tuberkulożi u jiddependi wkoll fuq il-fatt jekk aħna x'anżommu l-weddit li għamilna issa dwar il- il-kontribut tagħna aħna ħan aħna wedna li ħan investu 15 biljun euro. Da ftit inqas mill 36 biljun euro u uh, aħna l-inna ħafna sabiex nilqu dan l anta ta' 0.7% tal-prodott gross domestiku il-tbassira l-pajis tijaj u dak li għatjan l-pajis tijaj l-ġermania ma tanċet jimxu tajbin ħafna bżon li nimxu fuq il-passi ta' Spanja u l-Unitu pajizi oħra li mxin tajab f'dan il-qassam. Grazzi ħafna sajn mis sessur Guerrero għal-minuta. Grazzi ħafna, Signor President, Aziz Kommissarju, Aziz Sur Cashman, aħna fis-sena 2000 identifikajna ma dawn l-anijiet u aħna deċidejna dwarhom ukoll iddeċidejna wkoll dwar il-ġlied kontra il-faqar dwar il-fatt li aħna rridu neħħu dan in-nuqqas ta' bilanċ u aħna bżonn li konna iktar eh, dinamika illi hija valida anka għal pajjiżi żviluppati aħna rnexxina nagħmlu progress, però ma m'inniex biżżejjed progress u l-kriżi ekonomika reġgħet waslitna sabiex nagħmlu passi lura. Ftit minuti la ilu aħna smajna l-kontribut tal reċettiċi illi aħna eh, rridu nkunu iktar realistiċi. Iva, naturalment, realistiċi rridu aħna nżommu f'moħħna x'inija realtà f'dawn il-pajjiżi, rridu koll. insaħħu dawn ix-xogħol tagħna minħabba li der qed jidher minn issa diġà li aħna maħniex ħanistgħu nilħu dawn l anijiet sa sena 2015. Naslu issa tgħid il-President tal-proċedura ta' catch tiegħi l-ewwel kellim huwa Sur Nikolescu għal minuta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Grazie ħafna, Signora President. Nixtieq nitkellem fuq l-artiklu 22 tar-rapport fejn l-Unjoni Ewropea tiġi mistiedna li tneħħi sussidji fuq l-esportazzjonijiet tal-bidja u fuq aspetti oħrajn tas-CAP. U jiena naħseb li din idea ħażina x'il-bidja Ewropea ma tistax tiqbad dejjem mingħajr dawn is-sussidji mod partikolari issa f'din dal-perjodu ta' kriżi ekonomika eh, serja fejn il-prezzijiet jgħaddu minn ċaqliq kbir hemm kondizzjonijiet eh, fuq il-kwalità u l benessri tal-annimali li l-bdew Ewropej jridu jħarsu u allura għandhom pożizzjoni żvantaġġati meta nqablu għamma l-kompetituri esterni. Allura jiena naħseb li t neħija ta' dawn is-sussidji ser ikolla konsegwenzi ibsa. U nistina l-kollegi biex jivvotaw kontra dan. Is-Sinjura McGuinness minuta. President, and I uh, thank uh, the rapporteur. Grazzi ħafna, Sur Njura President, nishtan grazzi ħafna l-rapporter Sur Cashman ta' dan il-rapport. Jina verament nishtiq nir-ingrazzjah tal-paragrafi 48, 49 u 50 dwar eh, sigurta tal-prodotti tal-ekel. Jina nasab li l-nota ta' spiegazzjoni hija ħafna iktar b'saħħitha milli billi dawn il-paragrafi il-rapport minħabba li aħna problema reali qed nofqu inqas fuq il-budget ta' zvilup fejn verament għandna bżonn li nonfqu iktar fil-fatt mhux inqas. Aħna meta qabel ma sena 2009 aħna naqqasna pereżempju għal il-fondi għal bidja aħna naqqasnija minn 17% għal 3%. U nixtieq li l-Kummissjoni forsi tina iktar spjegazzjoni għalfejn dan sar u nixtieq l-gvernijiet fl-Istati membri wkoll jarfu l-fatt li il-problema tal-ġuħ teżisti wkoll fiż-żoni rurali fejn n nies jistgħu eh, ma jsofrux minn din il-problema jekk ikollhom il flussa biex ikunu jistgħu jaħdmu l-art tal-żona rurali. Grazzi ħafna s-sur Vasilis. Grazzi ħafna nixtieq ringrazzi ħafna s-sur Cashman tax-xogħol li għamel u jiena naħseb illi verament irridu nappoġġaw bisih dan ir-rapport u nibatu messaġġ ċar lill-Istati Membri li huma għandhom jiġu r-responsabiltajiet tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam il-wedid li aħna għamilna fis-sena 2000. Issa Naf li aħna ninsabu fi kriżi ekonomika li qed taffettwa l-Ewropa, però qed taffettwa ħafna iktar lill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Dawn huma l-pajjiżi fejn il-faqar, il-problema tal-faqar dejjem qed tiżdied u ħafna mill-effetti ta' din kriżi finanzjarja għadin joqtuhom b'mod negattiv ħafna. U eh, dan hija tifixkilna milli aħna nilqu l-anijiet ta' żvilupp tal-millenju. U eh, anka l-problemi ta' saħħa huma problemi rridu dejjem nżommu f'moħħna rridu nagħmlu xi ħaġa wkoll sabiex insolvu l-problemi illi qed iħallu warahom il-konsegwenzi tal-effetti tal-tibdil tal-klima u rridu fl-istess ħin nippruvaw nilħquhom dawn l-għanijiet ta' svilupp tal-millenju. Jiena kuntenta ħafna li l-Kummissjoni qiegħda tgħid li tappoġġa din l-idea. Grazzi ħafna l kelliem li mess. Grazzi ħafna, Sur Cashman. Appella sabiex il-gruppi kollha politiċi jappoġġaw dan ir-rapport, però jiena naħseb li dan ħajkun daqsxejn diffiċli minħabba li aħna qed insibu ċertu proposti f'dan ir-rapport, bħal pereżempju 42 dwar l-abort u anke proposti dwar l-ippjanar tal-familja li huma diffiċli għal ċertu partiti sabiex jaċċettawhom. Aħna qisna din nippruvaw minflok mill-bib naddu mit-tieqa ndaħlu ċertu prinċipi li aħna ma nappoġġawhom, aħna m'għandniex qegħdin nappellaw illi il pajjiżi ikollhom iktar fondi għal ġenituri, per eżempju, aħna għadin nappellaw natu kas illi dawn e, daw il pajjiżi jagħmlu iktar pjanar tal-familja u jagħtu iktar informazzjoni fuq il kontraċezzjoni u anka l-punt tal-abort dan huwa il-kundanna fuq l-abort hija xi ħaġa li tikkundanna ċertu nies li jagħmluha minħabba ċertu raġunijiet li ma jkunux jistgħu jkunu vetati. Grazzi ħafna Sessur Nikola. Grazzi ħafna Iva, Sinja President, sendek raġun, nixtieq ngħid proset li l-rapporter tal xogħol importanti ħafna u siwi li għamel il-fatt li aħna maħniex ħajna xinna l-ulanijiet ta' żvilupp tal-millenju hija xi ħaġa li aħna jridu nalizzaw bir-reqqa minħabba li din hija xi ħaġa illi hija waħda mill-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u jiena nixtieq li nitkellem ukoll fuq sistemi illi jistgħu jgħinu dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Aħna tkellimna fuq il-fatt li rridu nżidu l-għajnuna għall-iżvilupp għal 0.56 aħna bħalissa din fuq livell ta' 0.30 u eh, dan jħedġiġna sabiex aħna nippruvaw inħeġġu li jkun hemm iktar investiment f'dan il-qasam u naraw jekk aħna rridux inneħħu forsi nieħdu minn xi flus minn xi oqsma oħrajn tal-politika. Jiena naħseb li rridu nħarsu lej il-loġika kollha kemm hi u mhux biss niddiskutu dawn il-kwistjonijiet fuq bażi individwali meta joħorġu. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President, jina naħseb illi u importanti ħafna illi aħna niggarantixxu li dawn in-nies fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom id-dritt li jgħixu ħajjithom f'dak il-pajjiż u allura jiena nixtieq illi nitkellem anke fuq il-ġlida kontra dawn il-mart li għadu jeżisti f'dal pajjiżi li żviluppaw l-industrija farmaceutika wkoll għandha tkun obbligata illi tagħti dan din mediċina u tagħmel għad-dispożizzjoni ta' dawn in-nies bi prezzijiet iktar reġonevoli jiena naħseb ukoll illi anke b'dak li għandu x'jaqsam il-kooperazzjoni u r-ritorn tal-immigranti illegali fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom. Jiena naħseb li rridu nqogħdu attenti ħafna wkoll ħalli ma nintilfux f'affarijiet li mhumiex daqshekk importanti, anke dak li għandu x'aqsam bit fuq it transazzjoni finanzjarji. Importanti li naraw li aħna se garantixxu għajnuna ehm, sostenibbli kemm jista' jkun. Grazzi ħafna, Signora Kavinbar. Erten Dank, Frau Präsidentin. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nixtieq ringrazzi ħafna wkoll il-kollega l-Sur Cashman. Il-lajluna l-iżvilupp u il-problema tal-faqar hija xi ħaġa li aħna rridu nkomplu niġġildu l għandna bżonn ta' kondizzjonijiet qafas li huma sostenibbli u li joffru l-opportunità lin-nies illi huma jkunu jistgħu jgħixu f'kundizzjonijiet li jxirqu lil kull bniedem aħna ma nistawx nkunu anonimi qudiem dawn il-problemi, iżda aħna rridu naraw minu il-mina tolqot eżattament din il-problema, min huma dawn in-nies, x'nu l-ħajjiet tagħhom, kif qed jgħixu. Aħna rridu wkoll nippruvaw nużaw e, dawn l-istituzzjonijiet sabiex nagħmlu proposti ta' kif aħna nistgħu nagħmlu l-investimenti tagħna kif nistgħu niffinanzjaw din l-għajnuna li għandha tkun kemm jista' jkun sostenibbli. Grazzi. Ora la parola għal Grazzi. Issa il-Kummissarju Pibak se jkjoġbok. Dibattitu kien wieħed affaxxinanti, se nieħu biss żewġ punti li nixtieq niċċarhom l anijiet tal-millenju għandhom ikun inkoraġġanti, jina għatneħu dana bil-kull responsabilta dina miex l-opinjoni tiegħi bis, hija l-opinjoni tal-ġnus maquda u tad-dinja sviluppata u illi qed tiżviluppa. U għana namlu sforz u importanti illi dan il-parlament jissejħal impen għal punt seba' zero bħala impenna fil-li dan huwa piż fuq kull budget tal kull stat membru iżda jekk il-Parlament Ewropew ma jitkellimx dwar dan min se jsejjaħ għal dan. Huwa veru li għandna nkunu responsabbli iżda Parlament għandu ħafna seta f'dan ir-rigward. Ma nix ma nirrikonoxux is-seta tagħna f'dan ir-rigward. Nemmen li huwa importanti wkoll li nsaħħu il-relazzjonijiet tagħna mal-Afrika ta' Sab-Sahara naf illi kien hemm ħafna dizappunt diżappunt xi drabi. Iżda jekk tħares lejn il-sitwazzjonijiet komplessi ħafna u anke fil-gwar tal-iżvilupp naħseb li l-Afrika Sub-Sahar jistħoqlu jistħoq ilha ħafna attenzjoni kwistjonijiet ta' negozju huma importanti ħafna għandhom jiġu interessati, għandu jkun um, uh, negozju ġust iżda naħseb li dana ma jajnux kif il-pajis jizviluppa kien hemm ukoll għajnuna fin-negozju reġjonali l-approċ tagħna huwa illi noħolqu l-kondizzjonijiet ġusti f'rigward ta' negozju, speċjalment f'rigward ta' negozju reġjonali. Naħseb li dan huwa l approċċ ix-xira u qed naħdem ma' kummissarju ta' qabel għax naħseb li hu kien ħadem fuq din kwistjoni l-evażjoni tat-taxxa din hija kwistjoni iżda naħseb li parti mir responsabilità tibqa' mal-G20 u magħna illi naħolqu sistema qawwija um, fej ma tkunx possibli li tevadi il-taxxa. Għana natu attenzjoni fil-proġetti tagħna biex nappoġġaw ir-reġistru hawnhekk għax għanna jkun ir-reġistru tal-proprjetà u sistemi legali ehm, b'saħħithom rigward tal-sigurtà tal-ikel u eh, eh, kwistjonijiet rurali u għamminnu illi dan huwa l-punt fokali tal-politika tagħna iżda parti mill-flus għas-sigurtà tal-ikel jaqa' taħt il-baġit tagħna. U dan mhuwiex sodisfaċenti għandna naraw x'għandna nagħmlu hawnhekk iżda impenn ċar qed jintwera mill-faċilità tal-ikel tagħna u se nispiċċa dak li Sur Cashman qal fil-rapport tiegħu naħseb li għandna jkun appoġġ mill-partijiet kollha hawnhekk għandna jkun appoġġ qawwi, għandna bżonn dan l-appoġġ għax is-soċjetà għanna bżonn dan l-appoġġ jekk il-Parlament jati l-appoġġ tiegħu kollu għal dan ir-rapport se jkun iżjed faċli għal komunitajiet biex huma jafsu fuq din l-aġenda u jsibu suċċess. Grazzi. Grazzi, Kommissarju. Issa senati il-kelma l sur Cashman. Grazzi, Signora Presidente, grazzi l kummissarju Naqbel miegħek miha fil-mija, il-dibattitu kien interessanti ħafna ringrazzja xadu rapporters, ħad pjaċir naħdem magħhom, Donskis eh, Saventini, Signora Sema u l-oħrajn kollha. Sfortunatament ma nistax ehm, niftakarhom kollha naħseb li minħabba li ta' tiegħi jina ma nixtiqx nibqa ħaj u nkompli nkun xut tal-faqar u tal ġuħ u l-imwiet fost il-numri oljien tal-imwiet fost il-nisa meta iweldu it-tfal. Nixtieq nappoġġa dawn l-MDGs, nixtieq nitkellem lil dawk li tkellmu bi riservi dwar elementi ta' dan ir-rapport jekk jogħġbok mandurux lejn iċ-ċittadini tagħna u ngħidulhom fallejna ma qbinnix dwar dan il-rapport għax kellu kien fih elementi li ma stajċ nivvota għalihom. X'messa ċet nibatu lil-persuni li qed jgħixu mingħajr aċċess għas-saħħa, mingħajr ilma eh, fil-faqar, mingħajr edukazzjoni, mingħajr aċċess għal ħajja ugwali. Minajra ċess għad dibattitu fi Brussel kien hemm elementi fir rapport illi kienu qed jipprevenuna illi namlu il dak li kenna kenna namlu dan il-każ. Jiena nħeġġeġ il-kollegi tiegħi llum biex għada fil-votazzjoni għada tivvotaw favur dan il-rapport. Mhux għalija għax Michael Cashman fl-aħħar mill-aħħar se jmur lura f'daru fejn għandu l-ilma u eh, fej se jħobbuni u eh, sejru sibi anke meta nkun xjaħt. Iżda aħsbu dwar dik il-mara li qed tmut meta qed twellet. Aħseb dwar it-tifel li qed imut minħabba diarrea jew il-malerja jew it-TB jew l-HIV il-żazuha li ma kellix aċċess għall-edukazzjoni biex tkun tista' tgħix eh, fuq livell tajjeb taħsbux dwar li nanfusna iżda dwar l-oħrajn barra, grazzi. Grazzi, bekki dibattitu spiċċa u se ta' għada. Issa, skont l-agenda, Għanna rekomendazzjoni għal-attini għarja